huwa rapport ta' Francesca Balzani il huwa bozz ta' baġit emendatorju numru 1/2012 eh, il-finanzjament ta' liter. Ħanaddi l mikrofon l-Onorevoli Balzani. Grazie, President. Eżis kollegi, komissarju bil-proposta li qegħdin iddiskutu llum ħanaraw it-twettiq il-ftejjim li l-autoritajat tal-budget ikkonkludu f'Diċembru li għadda u dan għandu xaqsam mal-finanzjament tal-proġett tal istudu riċerka ITER għal-sena 2012. Eh, dan il-proġett ITER li għandu xaqsam mal-Unjoni Ewropea u anka pajjiżi oħra pal-Ġappun, l-Istati Uniti u ċ Ċina jilħaq l-tiġijiet ta' aktar impenji ta' 650 miljun euro u għalhekk hemm bżonn ta' reviżjoni tal-intessaturi tal-perspettiva finanzjarja taħt l-intessatura numru 1 A. B'din il-proposta għalhekk aħna qegħdin nagħtu il-permess li jkun hemm din iż-żieda ta' 650, 650 miljun għal dawn l-impenni il ftajim li fuq huwa bażat dan il-punt importanti ġifiri il-budget tal-2012 huwa fil-fatt punt importanti immens kruċjali ta' dan il-budget tal-2012. Fil-fatt kienet kundizzjoni fundamentali minħabba illi l-konċiljazzjoni tal-budget tal-2012 issa waslet għalhekk għal din soluzzjoni pożittiva. E, e, u ġifiri il ftajim issa ġi komplet u zidna e, b'mod sensibli e, l-allokazzjonijiet għal programm importanti ħafna bħal seba programm ta' riċerka, e, lifelong learning, learning oħrajn u anka biex napoġġaw li liter e, u u dan dawn l-istrumenti illi għanna u għalek il-parlament issa qed jagħti il-bil tiegħi għalek l-iter issa jidħol mm, fil-bidu tiegħu mingħajr ma jkun ta' preġudizzju għal xi programmi oħra li huma importanti ħafna koll. B'dan il-ftejjim u e, l-programmi għalek issa jissa jimbeda il-twettiq ta' dan il-budget. hemm issa dan il-passaġġ importanti għat-twettiq tiegħu u e, għalhekk hawnhekk e, ħankunu qegħdin inħarsu wkoll lejn suġġett importanti tal-pagamenti. fil baġit tal-2012 sibna il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament li kien importanti ħafna biex inkunu nistgħu nagħlqu dan il-budget biex bekk inkunu nistgħu wkoll nappoġġaw it-twetti tiegħu dan il-budget. Dziękuję Wam za Wasze uwodni słowo, a przednawam. Grazie ħafna għall-introduzzjoni, issa naddi għall-Komissarju Lewandowski, President Francesca Fisem, il jina nilqa il-rapport tijak iġifiri l-pozizjoni tal-Parlament, liva tal-Parlament, għal dak li ġi maqbul illi dak li ġi maqbul f'Diċembru tas sena l-oħra għall-finanzjar tal-iter biktar minn biljun u 300 eh, miljon u euro. Barra ovvjament il-biljun illi kienem tiġa inkluż fil-parti tal- eh, budget taħt il-wieħed A u il-żieda ta' ceilings fil-ħamsa u minajr preġudizzju għal dak li ħajsir fl-2013 għax il-sfida oħra li ħajkonna fin negozjati tal-budget li jkun imiss huwa li nsibu il-360 miljun euro minn ma nagħmlu ħsara lil eh, programmi ta' innovazzjoni eh, u malbuta ma ta' l-Ewropa. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Issa il kellima mill-gruppi politiċi għal żewġ minuti l-Onorevoli Lavija. President, Komissari, kollegi. Eh, kif qalet il-kollega Balzan, il-proġett tal-budget ratifikat eh, tal l-2012 juri il-qbir ta' tlet istituzzjonijiet din flelu ta' din, din il-proċedura tal-budget bil-finanzjament ta' eh, biljun punt 300 miljon euro. Il- um, Kif qalet il-kollega Balzani għalek aħna nisolbu li jkun hemm votazzjoni pozitiva għal dan il-qbil li sar dwar il-budget. Nuħu l-okkazjoni biex nfakkar li dan il-proġett ITER huwa wieħed mill-aktar importanti li diskutejna matul dawn in-negozjati. U uh, ħajwa sanna għal ukoll diskussjoni tal-budget preventiv tal-2013. Kif eh, diġà intqal fil-linji ta' gwida approvati minn dawn minn dan il-Parlament dak li qed nistennu huwa illi 360 miljun euro li bilna fuqhom għall ispejjeż żejda eh, eh, tal-iter ikunu garantiti mingħajr ma nafettuwa l-effiċenza fil-politika Ewropea speċjalment dawk li għandhom xaqsmu mal-bil tal-istrateġija tal-2020. Mil-bidu tas e, e, Irridu naraw illi e, nilħu l-prioritajiet li bilna mill-bidu netta din is-sena anka mal-Kunsill. Il-kalima li mis, l-Oliver Herzog. President, kollegi. Fisem il-Grupp Soċjalista nixtieq uh, nilqa dan ir-rapport uh, kuntenta ħafna illi il-Kommissjoni u l-gruppi il-gbar politiċi tal-Parlament qed jaqblu u jikkonfermaw id-deċiżjoni li ttieħdet f'Diċembru. biex bekk isir eh, dan it-trasferiment tar risorsi ħafna drabi jkun hemm kritika dwar il-żieda fil-budget għal dan il-proġett imma naħseb illi għandna nkunu ċari dwar il-fatt illi il-raġuni għal din iż-żieda fil-budget eh, kienet marbuta anka ma' inċertezza fost l-autoritajiet li wassal anka l eh, xi dewmien il-dewmin u tnikki eh, wassala l-aktar spejjes u forsi dak eh, li ġara l-importanti huwa li aħna għandna rwol importanti bejn issa u l-2020 f'dan ir-rigward u l-istati membri appoġġaw dan il-budget għalhekk għandna nkunu jim il fat li kussonijiet globali ġifiri l-enerġija u kull ħaġa oħra illi eh, hija marbuta mal-globalizzazzjoni u anka eh, il-konsum dejjem iżdied tal-enerġija, dan kollu eh, iħalli l-impatt tiegħu aħna eh, ġejjin minn stat membru ġdid imma l-Unjoni Ewropea kollha għandha tiftakar meta beda dan il-proġett ITER, beda wara il-gwerra birda waħda. Eh, dak iż-żmien Gorbaċov u Ronald Reagan kienu iltaqgħu flimkien u tkellmu mhux biss dwar il-diżarmament nukleari manka kooperazzjoni oħra. Dan ġara fl-1985 u l-sejjin eh, li kellhom bejnietom wasal għal dan il-proġett ITER u l appoġġ għal dan il-proġett mill-partijiet mill-partiti politiċi mhux biss huwa E, kustjoni politika e, imma e, qed nuru li l-gwerra birdajja warajna. Edetela tela li kien rebaħ il-Premju Nobel u kien mill-Ungerija huwa responsabbli għal dan il-inizjattiva ta' dan il-proġett. aħna lek għanna napoġġawha. U ma nix inħarsu biss millat eh, finanzarju imma anka millat politiku issa għal 3 minuta u nofs l-Honorable Hagland. Grazzi ħafna President eh, kollegi nixtieq l għennet nirringrazzja il rapporter u nejt illi jiena kontent ħafna Eh, eh, kuntent ħafna bil-riċerka li saret fil-komitat u anka bil-fat li wasanna l-dan il-rizultat li ħankunu nistaw permezz tijaw ehm, nifinanzjaw iter il-proċess kollu tal-li finanzjar tal iter kienu wieħed diffiċli ħafna u prof eh, u rina li l-konsil ma kienx les jimxie ma l-impeni tijaw u kienem ħafna weddiet Eh, illi eh, saru dwar ir-riċerka, però aħna mbagħad indunajna fejn il-Kunsill rixtaq naqas mill-nefqa fil-intestatura wieħed A. Issa hawnhekk qegħdin aħna nappoġġjaw l-istrateġija tal-2020 ma xtaqniex illi biex nifinanzjaw li nieħdu uh, finanzi minn programmi oħra u fil-fatt ma ċettajniex li namlu hekk. U nixtieq uh, ngħid illi eh, l-riżultat għalkemm kemm ma kienx wieħed ideali eh, però xorta waħda ma stajniex niksbu xi ħaġa aħjar naqbel ma mal kelima ta' qabli li l-ITER huwa proġett importanti ħafna għandu ħafna potenzjal u il-snin li għaddowrawna il-snin li għaddowrawna illi eh, għanna nħarsu kif hija jiġi immexxi l-liter minħabba li hawnhekk qegħdin intużaw it-taxxi tal-poplu għall-finanzjar tiegħu. Għalek, fl-MFF li jmiss irrid ikollna soluzzjonijiet aktar adattati ta' kif nistaw niffinanzjaw l-iter biex m'għandux nirrepetu x-xogħol li tiġaqa minna illum iġifiri rapporti biex nitrasferixxu il-fondu għal-liter. Xi oħra ta' tħassib hija illi il-Kunsill il kunsil kunsill anka kien qed uh, jipprova jmur lura minn kelmtu minn kejja l-ftejjim illi kien tiġa intlaħaq u uh, wara ħafna intoppi eh, fl-aħħar il-Kunsill aċċetta u għalhekk eh, il-flus ħajġu allokati anka minħabba l- l-importanza ta' soluzzjonijiet għal uh, Grazie ħafna. L-onorevoli Tiran. Grazie ħafna, President situazzjoni sitwazzjoni mhix wax waħda ideali kif qed tajjeb int. Qed nitkellmu fuq efewmiżmu hawnhekk għax l-Ewropa issa ilha għal dawn l-aħħar snin u se tkompli għal ħafna snin oħra eh, f'sitwazzjoni ta' kriżi ekonomika diffiċli, problemi ta' budget. Kull stat membru verament jipprova joħloq budget, aħna nippruvaw ukoll nuru x'inhija x'inhu l-valur il-valur miżjud dak li statati l-Ewropa, eh, imma mbagħad għalhekk aħna wara dan kollu ikonna nieħdu deċiżjoni kif qed niddiskutu hawnhekk illum. Għalhekk eh, fis situazzjoni ta' ta' kriżi kif se nagħmlu għada fil-vot se jkollna għal baġit se zidu iktar, sen 650 miljon għal dan il-proġett ITER meta ma memx flejjes, għanna eh, linja budgetarja li se jkollha wieħed punt 12 biljun ġifiri ħadd m'għandu l-flus Umbat se u kif sen natu għal proġett wieħed wieħed punt 12 biljun li fl-2050 l-2080 biss dan jista' jħalli xi riżultati maħna qegħdin niġġennu meta kollox sejjer ħażin meta qegħdin nerqu qegħdin niddedikaw ħafna u ħafna flejjes għal proġett li ma tantx narawx prospettivi għandu. Eh, veru, qed niskellmu fuq l europa tal-2020, ir-riċerka, il-programmi AFAS, imma x'qegħdin nagħmlu hawnhekk? Mhux qegħdin ninvestu fil-renewables li għandhom riżultati immedjati. se Jekk aħna ninvestu fil-renewables se jkollna riżultati immedjati mhux fl-2020, 2050, imma fl-2013, 2014. Ġifieri jiena ma nistax nifhem kif inkomplu aħna niġġennu f'dan il-ġen perfett f'dan iż-żmien ta' kriżi. U Sinjura Herzog, inti eh, semmejtilna l-istorja kif bdejna il-gwerra l-birda, ma din kienet issa ila 30 sena ma taħsibx li d-dinja nbidlet minn dik law ma taħsibx li l-budget għandu jinbidel biex jirrifletti realtà tal-ħajja tal-lum, meta l-Ewropej qegħdin kull ma jmorru jiftaqru eh, u l-istati membri laqqas biss jaslu biex iwaqfu budget u aħna nitfaw 1.12 biljun ta' euros fu proġett wieħed biss. U nafu li għal fl-2020 se nkomplu sejrinek, jena jiena nerġa' ngħid li aħna kompletament qed naluċinaw hawnhekk. Qegħdin niġġennu ed aħna morda bil-ġen li għanna fuqna. Iġi euh, Iġifiri, dan il-budget u tibdil fil-budget ma nistax li fen fej edinna x'namlu biħ. I would like to Għal tlet minuti Richard Ashford. Anzi, għanna blue card għal uh, l-Onorevoli Duran. Taċċetta l-Onorevoli Duran? Onorevoli Herzog, grazzi, President, ħankun fil-qosor ħafna. Etni niddiskutu fil-Parlament il-roadmap tal-2050 tal-enerġija li miex il-bot minn eh, dak li ġara eh, fil-85 qed nitkellmu dwar 37 sena oħra Ovvjament se jkun hemm bidliet fis-37 sena, ma ma jfissirx eh, eh, eh, li ma nix niddiskutu l-affarijiet minn issa. L-Onorevoli Duran. Iva, iva fil-fatt di l-problema qegħdin aħna dejjem nitkellmu fuq teknoloġija tal-passat. Il-nukleari issa għadda. Urdu noħorġu minn din l-illużjoni, illużjoni li kważi hija kwissjoni iktar ta' ideoloġija. Isna nifmu u hemm min jrid jifhem u li manna lebda prova li sal-2050-2080 se jkonna aħna riżultati bin-nukleari tajbin. Tiftakru meta morna kadara aħna għalunna dawn l-affarijiet l-esperti għalek jiena nibqa' ngħid ma nistax nifhem għaliex aħna qegħdin nibqa' qegħdin fisqaq il-loġika tal-passat. Grazzi. Richard Ashford għal 3 minuti. President Commissario. Nasikurakom illi aħna fir-Renju Unit li huwa importanti ħafna illi l-Ewropa tibqa' qudimnet fir-riċerka fil-provizjoni tal-enerġija u għalhekk aħna nappoġġjaw il-proġett ITER. U għal din ir-raġuni aħna għalhekk eh, napoġaw eh, dan il ftehim li l mal-Konsil nifmu li jagħtina 350 miljun euro aktar u ehm, dan huwa parti mill-budget emenda ta' hawnhekk kien għandi niddikjara interessi minħabba li l-laboratorju Foxford huwa fil-konsekwenza tiegħi il-kalum imma nixtieq nassikurakom illi eh, aħna hawnhekk ukoll qed nassikuraw li ħajkun hemm 500 posta xogħol u eh, eh, dawn edin jaħdmu fuq teknoloġija eh, avanzata ħafna, xi ħaġa li aħna ma nistawx nitilfuha. Però ikolli ngħid meta meta jkollok din it-tip ta' teknoloġija avvanzata ħafna, dejjem ovvjament ikun hemm dawn l-ispejjeż u dawn marbut magħha. Ġifieri, hemm tliet punti li jiena nixtieq insemmi hawnhekk l-ewwel net. Irrid ikun hemm bil-fors eh, li finanzjar addizzjonali mill-budget u b'dan eh, il-ftejjim eh, li qed isir ta' għall-2012 maħniex qed nitolbu fondi ġodda mill-istati membri għax aħna nafu kemm hemm restrizzjonijiet fuq livelli nazzjonali u l-istess għandu jkun il-kas għall-2013. It-tieni hawnhekk qed nitkellmu dwar it-taxxa tal-poplu għalhekk irid ikonna id-disciplina finanzjarja fil-komunità tar-riċerka ma huwa importanti wkoll li f'din il-Kamra nimponu wkoll eh, skrutinju responsabbli fuq l-industrija tagħna ma biex nagħmlu dan irridu nkunu informati u jiena inħeġġeġ lil kummissarju biex jagħtina l-informazzjoni illi ehm, fuq aħna nistgħu nibbażaw il-ġudizzju tagħna u fl-aħħar biex nifaċilitaw dak kollu li għadni kemet huwa importanti li iter ikun fil-qafas uh, finanzjarju multijanwalu li jmiss hemm bżonn illi jkollna dan il-budget u hemm bżonn illi ovvjament kollox inkunu nistgħu natu rendi kont tiegħu. Grazzi ħafna. l onorevoli li jmiss. Grazzi ħafna, President, jina fuq il-fusion, mandi xej kontra l-enerġija tal-fusion, imma fuq il-proġett jiter irridu nitalmu kol mill-izbalji. U għat ma jisirek, per eżempju, il-proġett Galileo kellu jqum 7 biljun ta' euro, dak kien fil-sena 2000, u sal-2010 l-ammont tripla għal 22 eh, ġifiri dejjem il-flejjer iktar u iktar flejjes il liter issa qed jgħidu li jista joħolqu biss strip down verżjoni sal-2018, ġifieri ħames snin wara eh, li kellu jkun lest l-ewwel esperimenti għal fużjoni ġifiri pala provesti musa konna xej qabel l-2025 il-bini u kol l ispejs tal-bini se jirdu pjaw minn 5 biljuni għal 10 biljuni il-fazi tal-operat set um 5 biljuni f'20 sena. U peress li 90% tal-proġett jiġi operat mill-istati responsabli, għatt mu se nkunu nafu eżattament se jkun għam dal-proġett, il-nis li ħalsu taxxa għandhom id-dritt ikunu jafu kemm se jqum dal-proġett, għax huma qed jagħmlu tajjeb għalih. Eh? U jekk din il-kamra tkompli t-finanzja u taqbel li diġa qed iqum iktar minn 50% iktar mill-estimi tiegħu, ir-riżultati se jkollna li se jkollna se jkunu katastrofiċi. Il-budget tal-2011 kellu surplus ta' xi 100 ta' xi 1.5 biljun ta' euros imma ftitilu għalunna li kienem kienet jonqos 11 biljun ta' euro. Fej edina, uġdi għam diskrepanza kbira, da ma jafx jamel is-somom ġifiri dan il-proġetti pal-liter u Galileo issa qed isiru proġetti assurdi ma dak li jduħal suttaxxa mhumiex qed jitqu. Jiena ngħidilkom li dan il-proġett għandna darba l dejjem ninsaw, grazzi. Grazzi. Issa minuta u nofs is-sur Ramek. Eh, podporuji a návrh <laughs> Grazzi sinjuri, jiena naqbel il-proġett ite għandu jkomplu għanna nkomplu finanzjawħa Jiena sa illi naħseb li l-fużjoni nukleari tista' tkun opportunità għall-umanità anki għall-provesta ta' għax ma tantx għandna alternativi oħra l-Ewropa għandha tkun fil-dimnet fil-riċerka u l-iżvilupp fuq dan dejjem qatt ma kellna problemi naqbu fuq. Imma madana kollu il-fondi li għandna irridu naraw li jmorru għal proġetti l-iktar importanti li jkunu immirati tajjeb li jintużaw mod trasparenti hemm bżonn naraw eżattament eh, eh, minn fejn se nġibu il-flus għal dawn il-proġetti kruċjali. Il-kriżi mhux argument, inti ma tistax ġib il-flus mix xej imma eh, proġetti paliter għanna bżonnom dan huwa opportunità għal dawk l-istati membri żgħar. U importanti wkoll biex għal dawk l-SMEs li qegħdin jipprovdu 50% tal-components Għalhekk inkunu qegħdin niżbaljaw jekk ma ninvestux fil- faffarijiet essenzjali bħall-ilma eh, għal-ġejjini, anki jekk aħna forsi ma nkunux għadnaw dak iż-żmien. Tajjeb, grazzi ħafna issa għanna is-sur Galiga Poledo. Grazzi ħafna, President, Sur Kommissarju, u l-kollegi li qed jaħdmu tard illum biex jiddiskutu dan il-budget li qed jiġi emendat. Jina naħseb li il-Kummissjoni għamlet miraklu flimkien mal-Parlament biex tasal fuq dan jiena nifraħda kollha li ħadmu sabiex stajna naslu u sabu 1.3 biljun ta' euros. Uno A, sino que han tenido más porcentaje de revisión de lo que corresponde al redespliegue, lo cual significa. Nafu għalek li kem ħadmu biex iġalu jew jipperswadu l-Konsil biex ikunem dawn il-commitments għal budget Dan kien eh, li talab għalih il-Parlament fil-fat. Jena naħseb kieku marna xinix kien ikonna nejdu li għal-budget ma tantx aħna tajbin. Anki għas-sena d-dihla irridu naraw kif sensibu il-flus biex nifazzjaw proġetti li edna li huma prioritari ma li għalli ma diġa kena problemi biex nħalsuhom. Entiendo las críticas de algunos grupos políticos. Jiena ma nistax nifhem il-kritika ta' ċertu gruppi politiċi issa li qegħdin lejli tukon li diskutu l-baġit ta' sena d-dieħla tal-2013. Ma rridux ninsow wara kollox li l-programm ITER huwa verament programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea u jrid iħares li l-lin wara li għaddu daw il-ħames jew għaxar snin jekk ma nkunux qed nagħtu din l-importanza nkunu qegħdin niżbaljaw Naħseb li għaddej tajjeb il-proġett iter u fi żmien ta' 20-30 jew iktar snin se jkollna enerġija safja u nadifa, grazzi. Inti taċċetta l-blu karta madam ta' Signora Dura, Iva, grazzi tal-li għacċettajta, imma jiena ma nistax nifhem li inti dan il-proġett tejt li huwa proġett pilota proġett ewlieni meta manna lebda ċertezza li se iġib miegħu riżultati tajbin għall-enerġija diversifjata differenti ma nistax nifhem jiena kif il-proġetti tal-2020 għaz qed insibu finanzjament għalihom, għalhekk kif nistgħu ngħidu li qed nużaw il-kriżi bħala qalba hawnhekk. Mhux mhux minnu, il-kriżi hija vera. Tista' trid tirribatti jekk jogħġbok? Bil-mikrofonu. Eh, grazzi Sinjura Duran il-rappresentant tal-grupp tal-ħoder jgħidu li rridu nibqaw saqajna mal-art. l edeja hija li nsibu enerġiji alternativi. U din hawnhekk dan il-proġett se naslu għal forma alternattiva ta' enerġija. U tista' jastajat il-każ li tkun soluzzjoni għal problem ta' enerġija tal-ġejjieni u anki jekk hemm dan se jġib miegħu ċertu żvilupp teknoloġiku jiena naħseb li meta nqisu l plejers kollha ma tantx se qed iqum flus. Is-Sinjura Tikaw żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, Sur, Kommissarju. L-fusion nukleari toffri prospetti għal enerġija nadifa u safja minar limiti. U il-proġett ITER qed naraw li qed jiġi mbena il-reattur nukleari fi Franza u bekk aħna nistaw nkunu verament leaders fid-dinja għal produzzjoni ta' dawn it-tip ta' reactors F'Diċembru tal-2011 il-Kunsill ħareġ din l-edeja biex ikompli jiffinanzja dan il-proġett għal-2012-2013. Wieħed punt tlieta miljun ta' euro 360 miljun għall-2013 u għal punt wieħed a senzidum bit 840 miljon ta' euro. 109 miljon fl-2013 minnom. Għalek jiena naqbel li fil-budget tal-2012 fuq għal dan il-proġett ITER li nżidu 650 miljun ġifri l-ammont addizzjonali għax dan din l-emenda tal-budget ikun qiegħed jirrispetta il-ftejim li firmajna fl-2012. Sur Inar. Grazzi ħafna, Sur President. Liter, qed naraw li għandna proġett ta' riċerka pubblika. Anki ġifiri ekspertiz eh, transnazzjonali li qatt ma kienu bħala il-fusion termonukleari se ġib maħħa ċertu esper speranza ċertu għal ġejjieni għan-nies għal-futur il-fat li jirnexxi liter hija importanti ħafna għal futur tal-umanità għax ovvjament kull ma mmorru se jkollna bżonn iktar elettriku imma ma, ma nistawx aħna eh, nalqu għannejna għal eh, problemi tal-kompetizzjoni. Irridu nifqu bil-privatizzazzjoni. Bil Mżon li u koll li l-settur pubbliku jidħol fl-izvilup eh, xjentifiku bħal dak tal-iter. Irridu nippjanifikaw għal-ekoloġija u koll il-kunċetti differenti, distribuzzjoni, il-networks ta' trasport. U irridu u koll ma noqodu attenti li ma jkunx hemm inċidenti kbar. Grazzi ħafna, Senjura Hallmeyer. Grazzi ħafna, President, Komissarju Senjuri. Il- Proġett ITER huwa wieħed ta' riċerka fuq medda twila ta' żmien Dan ifisser li kull darba li jkun hemm kriżi jew diffikultajiet, ma jistax ikun li kull darba ġri xi ħaġa aħna nwaqfu kollox u nitilfu il-qalep u l-ġbejn hawnhekk. Aħna ma nistawx ninjoraw il kuntratti li għadhom fis-seħ ma nistawx il-teknoloġija tal-futur nirrenduha teknoloġija tal-passat. Jiena eh, xiftit għawis mkwetata għal fatt li l-periodu ta' riċerka huwa fuq 30 sena. Eh, imma 30 sena ma kenniex il-computers li għanna l-lum u meta nitkellmu fuq xjenza, xjenza tal-materja u ta' ċertu livelloli, ovvjament il-computers huma essenzjali. Ovvjament fil-passat ku kellna ċertu teknoloġija konna nistgħu nimxu ktar qudiem. Imma dawn il-proġetti kbar huma u koll eh, finanzjati mill-bidunet hemm proċess ta' eh, ta' talim il-learning process dejjem għaddej U ovvjament mill-bidunet kena bżon imma tajjeb ta' dan il-proġett u proġetti bħalu. L-affarijiet tridu jkunu eżatti u qatt maridna eh, b'xi proġett li jkun jider sabieħ il-proċeduri tal-public procurement huma importanti sabiex aħna dejjem inkunu nafu eżattament kemm qed ikunu jqumu l-affarijiet dan proġett medda tmin twila ta' żmien ma nistgħux nqisuh biss f'termini osra u jiena u kol mort kadarax u sinjura Duran jiena l-affarijiet fimtom differenti mill-li fimtom int. Naf li l-prospetti b'dan il-proġett se huwa wieħed tajjeb issa minuta is-sur Franco. Grazzi ħafna, sur President, Komissarju, kollegi, jiena sodisfatt mal-fat li dan il-emenda tal-budget tal-finanzjament tal-ITER ġi li eh, ġi miftijem fil-29 ta' marzu ta' din is-sena fil-Kumitat. Din nitkellmu fuq riċerka ewlenija lu l-Unjoni Ewropea edha ftaq dimnet fih. Għandna wkoll ċertu obbligi internazzjonali rridu niftakru li ħadd mis-seba' membri tal-Euro qatem ma naqas mill-impenji tiegħu anki wara dak il-katastrofi ta' Fukushima aħna ridna inżommu mal-obbligi li kellna ta' liter nafu li kien hemm ħafna riċerkaturi li kellhom jieqfu sakemm l-affarijiet marru għall-aħjar. Nafu li kadaħax hemm elf persuna taħdem. Nafu li sal-2017-2018 se kod kompli il-bini tal- bini u anki tar reattur rridu ngħidu li l-liter għandna nkunu gburin għax turi kemm aħna qegħdin kemm eh, għaddejjin tajjeb l-iżvilupp u riċerka. Grazzi ħafna samor mal-proċedura tal-keċ tiegħi għandi persuna waħda biss se tixtieq titkellem is-Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna. President, jiena nilqa dan il-ftejim bejn il-tlet istituzzjonijiet dwar il-finanzjament addizzjonali tal-proġett ITER jina naħseb li tajjeb li wasalna li anki jekk sibna flus minn mill-istess budget. Naħseb li l-ftejim huwa tajjeb għax il-proġett ITER huwa wieħed mill-iktar ambizjużi li nsibu fid-dinja kollha ir-riżultati ta' dan il-proġett jista' jiftaħ il-bibin vera għal sors ta' enerġija nadifa u sostenibli. Għalek, huwa għatajt ninsibna il-finanzjament għal dan il-proġett internazzjonali wara kollox. L-Unjoni Ewropea għandha tigarantixxi li dan il-proġett ikompli jimxi u jikseb suċċess, ovvjament jara li ma jkunx hemm ċertu riski ta' natura teknika u bekk inkunu kol naslu għall obbligi tal internazzjonali. Grazzi ħafna. Issa, is il-Komissarju Lewandowski. Just a uh, short two points. President, fil-qosor żewġ punti ITER jiġifieri il-proġett interkontinentali ifisser illi rridu nikkontribwixxu għal dak li aħna qbilna dwaru. Dak illi huwa wara kollox kwistjoni ta' kredibilità l-Unjoni iżda kif smajna fid diskussjoni il-proġett ibati, ibati minn problemi ta' spejjes u ġestjoni illi kun delegat l-fużjoni eh, tal-enerġija u tal-imprizi involuti. Iżda, dana kollu tiġi verifikat mill-qorti tal-awdituri u jaqaf l-ambitu tal-proċedura ta' kwittanza u għallura naħseb nistaw u kol nitan malġejjini li nevitaw dan it-tipi ta' problemi illi naqbsu l-ispejjeż ta' dan il-proġett, dan il-proġett interkontinali. Umbat puntiħor, kifet l-Sinjura Anderson għal budget tal-2011, emmek kena problema ta' aktar minn 10 biljon euro li ma tħalsux. U dan għal proġetti leġittimi u dan kellhom żewġ raġunijiet kien hemm nuqqas ta' flejjes u mbagħad il-flessibilità tar-regolament finanzjarju u dan qed joħloq il-problemi għall 2012 bħalissa kif se nħallsu minn tul li jitlu għal budget tal-2012. Ġifieri hawnhekk wieħed jifhem il-loġika tal-budget mingħajr deficit biex wieħed jifhem il-paradoss ta' eh, ammont żejjed żgħir u l-problema ta' aktar minn 10 biljun euro li suppost għandhom jitħallsu fl-elf kellhom jitħallsu fl-2011 iżda dawn ma tħallsux grazzi. And just now. Grazzi ħafna biex nikkonkludi issa naddi lura il-kelma lis sinjura Balzani rapporter. Grazzi li kollegi kollha għal mod kif huma qablu mar-rapport li aħna qegħdin niddiskutu illum. Xtaqt nisħaq illi kif kien mistenni fid-dibattitu frontajna is-sustanza ta' dan il-proġett iter iżda nfakkarkom iżda illi illum qegħdin inwetqu dak li ftemna dwaru f'Diċembru biex bekk nalqu il-negozjati tal-budget tal-2012. U għalek edin nibdew naħdmu fuq dak li qbilna dwaru fil-konċiljazzjoni u dana wassanna biex tassew nalqu il-budget. U dana jfisser li fin-negozjati li saru s-sena l-oħra ridna naraw illi konna laqwa riżultati. Għaliex, biex nifinanzjaw din il-proġett importanti, edin nużaw minn tal-inqas l-istrument tal-ħlasijiet. U għallura din hija importanti għaliex maħniex qegħdin nippreġudikaw imbagħad il-programmi l-oħra li niffinanzjaw permezz tal-budget. U allura jidirli li dan huwa r-riżultat li għandna wkoll in-isuħ aktar u kol, xtaqt nfakkarkom il-konċiljazzjoni kien l-axħar pasta ta' negozjat, negozjati li irnexxinna naslu għalih ħafna kollaborazzjoni u kooperazzjoni nittama jibqaw għaddejjin u kol il-qoddim. Eight is just now finished and voting is tomorrow at 12 o'clock. Uh, Dámy a pánové, dalším bodem. Grazie ħafna. Il-punt li mis fuq l-agenda għanna il-rapport ta'